Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Signori. Niġu issa l-ispiegazzjoni tal-vot. Nitlobkom jekk joġobkom ħallu l-kamra bil-kwiet sabiex nkun nistgħu nisimgħu il-kellima illi se jitkellmu, dawk li jixtiequ jitkellmu. Kollegi, provaw ħallu l-kamra bil-kwiet sabiex ħaddieħor ikun jista' jinstema meta jagħmel l-intervent tiegħu.